Persuna waħda biss fuq il-lista l għandi l-kelma lill-Onorevoli Silvu Buxoj. Grazzi ħafna, dan huwa dibattitu importanti ħafna. U kien ikun tajjeb kieku dan id-dibattitu eh, għamilnieh meta jkun hawn iżjed membri. Għal ħafna familji meta tieħu Self hija waħda mis deċiżjonijiet importanti ta' ħajjithom għalhekk tajjeb illi nsibu soluzzjoni għal din il-problema. Hemm bżonn li jkun hemm regoli ċari għal futur dwar dik li hija il-ħarsin tal-konsumaturi għaliex il-poter ta' negozjati bejn il-konsumaturi u l-banek ħafna drabi ikun kontra l-konsumaturi kullu vantaġġ dejjem il-bank. il bank ma ridux laqqas noħolqu zbilanċ fis sistema bankarju illi diġa għandu ħafna problemi, hemm bżonn insibu soluzzjoni raġonevoli u proporzjonali. Na naqbel mal-Kommissarju illi din għandha tkun soluzzjoni bilanċata. Barra minnek, eh, ġivin nittama għahna naraw xħajkunu daw is-soluzzjonijiet, forsi nistaw nsibu soluzzjoni ta' meta bnidem ikollu ipoteka ipoġġi d-dar tiegħu bħala garanzija. Grazzi. Grazzi. Issa, naddu il-kelma finalment lill-mistidentana, l-Komissarju Hill. Grazzi, President. Kif qalu numru ta' kollegi dana kien dibattitu qasir eh, f'mument fejn ma tanċaw eh, xi attendenza kbira f'din il-kamra u jiddispjaċini ta' dal-fatt ta' xi suġġett importanti. Naħseb illi eh, dok li huma xi punti li ħarġu minn dan id-dibattitu naħseb illi li zed puntat lo importanti huwa x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu l-konsumaturi għal qudiem Naħseb illi f'dan il-punt huwa kruċjali id-direttiva ta' kreditu tal-ipoteka illi se tistabilixxi affas b'ċertu rimedji illi jipproteġu il-konsumaturi illi f'każ illi il-rati jolew ħafna. Imma, b'mod iżjed ġenerali, naħseb li dak li għanna bżon nipruvaw namlu biex intejbu il-servizzi finanzjari tal beħ bl-imnut fl-Unjoni Ewropea kollha, naħseb li għanna bżon iżjed trasparenza, għanna bżon nipruvaw inkabru is-suq biex bekk il-konsumaturi kollom l-aħjar għażla ta' prodotti disponibli. U kif semma s-sur Kelly, jekk inti tara xinu l-prezz ta' ċertu prodotti finanzjari fl-Unjoni Ewropea, tara li hemm differenzi kbar bej pajjiż ieħor. U waħda mill-idejat wara il-Green Paper tal-Servizzi Finanzjari tal-Beħ bl-Mnut, din għal-Green Paper qed naħdmu fuqha, hija l-idea li nippruvaw insaħħu dawn is-servizzi finanzjari u nikkonsidrawhom mhux minn perspettiva istituzzjonali imma mill-perspettiva tal-miljuni ta' ċittadini illi jużaw dawn is-servizzi. Eh, bdejt b'dan il-punt għaliex l-importanza li provaw nibnu eh, suq waħdini iżjed b'saħħtu għas servizzi finanzjarji jorbot mal-argument illi ikonna suq wahdini anka għal kapital li jkun hemm flus ħieles ta' kapital illi issem anka minn xi kellima. U naħseb illi dan huma dawn huma fil-fatt eh, is-sisin tal-approċċ illi ħadet il-Kommissjoni f'dawn għal dan is-self f'muniti barranin. Importanti li nilħu bilanċ bejn l-interess tal-konsumaturi u hemmhekk l-istati membri bir-raġun għandhom jieħdu Eh, azzjoni biex jipproteġu l-interessi tal-konsumaturi iżda minnaħa l-oħra jekk nixtiequ aħna nipproteġu wkoll il-suq waħdini tal-kapital jekk irridu li dan ikun suq iżjed profond irridu eh, nirrispettaw ukoll il-qafas legali illi jreġġi dan is-suq u naraw illi meta l-gvernijiet jieħdu passi biex jipproteġu l-konsumaturi, jagħmlu dan dejjem rispett tal-liġi rilevanti. U dan huwa il-ħsieb wara l-approċċ illi l-Kummissjoni ippruvat tiżviluppa flimkien ma' numru ta' stati membri. Biex inwieġeb mistoqsija speċifika, eh, staqsejtuni kemm numru ta' il-Kummissjoni kemm stati membri eh, konsultaw il komissjoni qabel maħadu passi, il-stati membri mhumiex obbligati illi jikkonsultaw il komissjoni f'dak li huma eh, kwistjonijiet finanzjarji, aħna qegħdin nagħmlu monitoraġġ ta' miżuri fil-Rumanija u fil-Polonja għaliex hemmhekk eh, tressa lilna l-abbozz tal-liġi u qed niddiskutu wkoll mal-Gvern tal-Kroazja biex naraw jekk nistgħux xinsibu soluzzjoni bilanċata lil l-isfida li għandna qudiemna ma kienx il-kas kif intqal, mhux il-kas li l-Kummissjoni qed tipprova eh, it-tellef regol minn ħadd l-Istati membri biex eh, bilan illi jipproteġu il-konsumaturi kif nerġa' nirrepeti, il-gvern għandu jieħu mużuri biex jipproteġi il konsumaturi imma kif issemma il-kwistjoni tal-retrattività hija importanti ħafna l-istess għal kwistjoni tal-proporzjonalità. tal proporzjonalità U il-kwistjoni li mem lebda il-kfar mem lebda differenza fil-liġijiet illi jaddi għal konsumaturi dikaw kolli kwistjoni illi tħassibna. Nittama li nistkun nistaw nsibu soluzzjonijiet prattiċi għal problemi illi għanna qoddimna. L-appoċ illi irċevejt minn numru ta' membri jina ħeġġiġ l qalbi jina involut ħafna f'din il-ħidma, involut fi dialogu mal-ministri li tama illi inkunu nistaw namlu progress sabiex niprofdu iżjed ċarezza u ċertezza legali għas servizzi finanzjari imma naturalment anka l-konsumaturi. Ehm, f'dak li rigward l-Kroazja speċifikament, hemmhekk qegħdin inkomplu nevalwaw is-sitwazzjoni u sabiex naraw jekk l-azzjonijiet li qed jittieħdu mhux kompatibbli mas-suq waħdini u mal-impenni li ħadet il-Kroazja skont il-liġijiet Ewropej, ser nżommu pressjoni fuq il-Kroazja u barra minn hekk għaddejjem diskussjonijiet ukoll ma' stati membri oħra fejn eh, tiġu konsidrati miżuri brabta ma' eh, self f'muniti barranin. Irridu kunu ċerti li dawn ikunu konformi mal-liġi Ewropea. Din hija kwistjoni importanti ser eh, inżomm għajnejja fuqa u ser nieħdu il-passi li hemm bżonn biex nassiguraw li l-konsumaturi huma mħarsa imma li konna wkoll għafas komuni illi nirrispettaw l-istat ta' dritt illi negozji jkun jistgħu jinvestu b'ċertu fiduċa għaliex jekk irridu aħna nkoraġġixxu l-impjiegi u tkabbir u anka l-investiment jekk irridu nkoraġġixxu eh, jekk irridu nibnu unjoni ta' swieq tal-kapital in-negozji iridu jkunu jafu illi għandhom huma ċertu ċertezza u li jistgħu jinvestu fuq terminu twil. Grazzi. Grazzi. Il-Kommissarju? Grazzi ħafna ta' dan id-diskors eċċellenti bekna l dan